minuti u l-ismijiet tal-persuni li firmaw din id-dikjerazzjoni se jinstabu fil-minuti koll it-tieni dikjerazzjoni minn Fiona Hall, Ines sajala Sender, Isabel Duran, Dieter Lebrecht Koch u Sabine Wells dwar l-accidenti tal-trakkijiet, din id-dikjerazzjoni ġiet firmata mill l-bira tal-MEPs, ġifiri 123 eh, eh, skonda l-artikolu dana se jiġi imressa l-autoritajt rilevanti u se tiġi publikata fil-minuti. Mr. Matras. Grazie ħafna, Sir President. Eh, minħabba dak li dak li kollha li tkellimna dwarha naħseb li l-sigurtà tal din il din il-binja żdiedet u nixtieq nirringrazzja lil dawn in-nies li qed jipproteġuna l-investigazzjoni fil-ksur tal- tal-sigurta fi Brussel eh, illi għandu xaqsu kol l armamenti tiġi mistħarġa sew, dan għandu xaqsam mal mistednin u l eh, istaf tagħna hemm riskju għalina jiena niżgura li kulħadd li l-manager oli se jkun responsabbli u s-soldati mhumiex se jiġu sagrifikati biex nipproteġu l-ġenerali. Grazzi. Sir Brazzo, jek jaġbak? Grazie ħafna l-istħarriċet isir fil-fat. Et isir issa stess u sen nsaħħu s-sigurta ta' din il-binja. Isir ta' rabella jgħarġbak. President, kollegi, Nishtiq nirringrazzja lill kollegi li firmaw il dikirazzjoni bil-miktub il-Skrisin Dejet mill-ħodor u ehm, il- l-għaldew koll firmaw din u għalek għadna il-maġġoranza tal-firem u nishtiq nirringrazzja lil kulħadd għax qed nibatu messaġġ il-Kummissjoni biex narfu status wahdani għal fondazzjonijiet il-Mutual Societies u um, Societies. Grazzi. Grazzi. Mela, se naddu għal votazzjoni issa. L-ewwel net se nivotaw dwar iż-żewġ riżoluzzjonijiet dwar il-liġi tal-medja eh, fl ungarija Sur Do. Sur President, qabel il-votazzjoni dwar riżoluzzjoni